Nazzjonijiet Uniti u l-punt dwar il-Goldstone dwar l-Izrael u l-Palestina ser ikunu bbażati fuq uh, eh, l-isqarijiet tal kummissjoni miflok kif uh, eh, imnizzel bħalissa. Umbat, wara dibattitu tal-Goldstone dwar l-Izrael u l-Palestina, ser nżidu l-punt li jmiss ġifiri stqarrija tal konsil u l-Komissjoni dwar il-situazzjoni tal-soċjetà ċivili ġewwa il-Belarusja. Il-votazzjoni issa f'Marzu. Imbagħad tibdil ieħor wara l-diskorsi ta' minuta nżidu il-punt li jmiss li hija stqarrija tal kummissjoni dwar il- Dizastru naturali ġewwa Madeira u l-votazzjoni ssir f'Marzu. Imbagħad tibdil fl agenda tal-ħamis hemm tliet punti illi ser jibdlu l-aġenda ta' qabel dwar ir-rapport eh, dwar il-politika komuni tas-sajt, il-diskors ta' eh, allokazzjoni ta' 5 minuti ser tingħata wkoll il-Kunsill. u mbagħad dwar il-rapport Patraw Nevis ser nżidu l-punt li jmiss għarija tal-Komissjoni dwar il-sigurtà tal-sistema tal-ferrovija anka dwar is-sinjali ta' traffiku. It-tielet eh, suġġeriment għal modifika il l-votazzjonijiet jibdew fil-11 u nofs dan qed ngħidu għal għada il-ħamis. Mbagħad il-ħamis il ħamis mbagħad il il ħamis dwar il-laqat eh, il-soċjalisti demokratiċi qed jissuġġerixxu illi l-votazzjoni fuq il-rapport ta' Sur Lene dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpanija fil gwar ta' mikrantitajiet ikun pospost jiġifieri. Nista' ngħaddi l-kelma issa lis-Sur Schulz. Grazzi ħafna, Sur President. ja sowieso immer gegen alles, braucht da keine Übersetzung. Die Gut, ich fange nochmal von vorne an. Hanna, Ħanerġa' da mill-bidu, Sir President, ma nafx eżatt x'inhu jiġri. Jgħid il-kellim, tistgħu tifhmuni issa? Naħseb is-sur Ċaċester jissa jista' jifhimni wkoll jissa. Tajja, mela, sur President, l ħodu grupp tijaj kellu dibattitu qawwi fil-rapport u aħna għadna ma temmenniex diskussjoni tagħna. Però fil-grupp tagħna it-talba għal-rapporter Sur Lena li tina opportunità sal-sessjoni ta' Marzu sabiex eh, naħsbu dwar li ma proċedura ser nkunu qed insegwu u li ma pożizzjoni ser nkunu qed nieħdu hemm approċċi differenti fil-grupp tagħna par maja xarġa naturali u nixtieq għalak li rapporter sur Lena jkun jista' jipposponi l-votazzjoni għal Marzu għaliex għalin inqas fil-grupp tiegħi u naħseb anke fil-partit fil partiti fil l oħra għad għandna bżonn ta' diskussjoni. Grazzi ħafna. Sur President, għaw xaħat li jishtiq eh, jintervjeni sabiex jappoġġa din il-mozzjoni. Eżis kollegi, naħseb li għaxa ħaġa tajba illi l-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi u li komplu jaħdmu fuq dan u jiddiskutu fuq dan il-rapport, imma naħseb illi fil-Parlament Deċembru 2008 aħna adottajna pożizzjoni li tlabna lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tressa il-proposta illi għed nidiskutu bħalissa u naħseb li għanna nżommu ma dan jiġifieri li anka il-ħsib li ilu għaddej għan numru ta' snin il-proposti leġislativi kolla joħol u mistoqsijiet miftuħa, oġġezzjonijiet illi jistaw jkunu solvutu permess ta' kompromess anka fil-komitati. Minkejja l-fat li naf li huwa utli illi wieħed jestendi l-ammont ta' membri li appoġġaw dan um, il-rapport il rapport l-ħsib huwa li nżidu iktar appoġġ. Għalek mandiċ oġġezzjoni illi dan iġi eh, post-post sa sessjoni ta' marzu. Naħseb għanna nagħtu l-opportunità li l-grupp soċjalista sabiex eh, ikomplu għadejn bid-diskussjonijiet u naħseb eh, li jkun jistgħu sibu soluzzjonijiet aħjar għal nuqqas għatnaqis tnaqqis ta' burokrazija lill entreprizi żgħar u medji. xaħat li xi intervjeni kontra l-mozzjoni? Jien ixtieq nirringrazzja l sur Lena l-intervent tiegħu, però xtaqt nitlob ukoll illi f'dawn iċ-ċirkustanzi l-emendi ikunu imresqa u jsir dibattitu għaliex sa issa għadna l-ħakna proċedura biss illi ma tinkludix fija id-dibattitu xaħat li jishti eh, jirribati dak li għal sur Lena, sur President. Inser nirrepeti il-pozizjoni tagħna li aħna favur id-dibattitu u nixtiequ li il-votazzjoni tkun posposta. Jina nas jina nifhem il-pożizzjoni ta' sur Lena. Eh, aħna nimxu bid-demokrazija fil-grupp tiegħi u ma nistax inwedek xer ikun ir-riżultat. Grazzi tal-interventi ta'kom, ħanibdew nivvotaw sabiex naraw minnu favur li nadottaw il-proposta minnaħa tal-Grupp Soċjalista Demokratiku. Ollu idejkom. Grazzi, dawk li huma kontra. Tajjeb. Il-proposta ġiet aċċettata. Għalhekk il-votazzjoni marbuta mar rapport tas-sur Lene dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpanija fil-rigward ta' mikroentitajiet ġi post għal marzu. Kommenti oħra le, mela l-agenda ġiet approvata kif emendata. Is-sur Sloboda, jekk jogħġbok. Sur President, sa' fil-qossor smajna nominazzjonijiet importanti dan l-aħħar fostom rappreżentant eh, tal-Unjoni Ewropea fil- ġo Washington u anka l-Afganistan. Dawn il-nominazzjonijiet huma kontroversjali, hemm dibattiti li qed isseħħu dwar dan kollu, xtaq nitkellem dwar il-nominazzjonijiet marbuta mal-merti tal-persuna. Jina nixtieq illi dawk li jieħdu rwol ikunu mill-Kumitat tal-Affarijiet għabbażi ta' dak li qed jgħid anke l-Kumitat tal-Affarijiet Esterni u suġġerimenti tiegħu. Grazzi ħafna. Il-mozzjoni tiegħek ser tiġi konsidrata.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 Jest to pierwsze wystąpienie pana przewodniczącego. Sur uh, Van Rompuy ser jkun qed jibda u din hija l-ewwel intervent tiegħu. Sur President fil-Parlament Ewropew fis sessjoni plenarja u għalhekk konna ftemna illi l-intervent tiegħu jista' jkun anka itwal għaliex il- Is-sur Van Rompuy xtaq eh, irressaq kwistjonijiet anke marbutin